So, ladies and gentlemen, I would like to ask you take a place. Jekk joġobkom, sinjuri, ħudu postkom. It's necessary to continue in our Wasal il-waqt li nkomplu bil-ħidma tagħna issa. So if you allow me, I would like to use Slovak. Jek ti permettu li nixtieq naqleb għall-Slovak għal din il-parti tal-laqa. Petiċni hu výboru il-barnofsnar il-tajjeb, senjuri, jew lejja tajba senjuri nil-awkom għal dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Il-Senjura Vikstrom skużat ruħa għaliex ma setax tattendi il-laqa tal-lum, ma setax tkun mana minħabba problemi ta' temp fl ajruport ta' Munich nittama li tasal forse aktar tard Insaqsikom jekk għandkomx iktar kummenti fuq eh, l-agenda tagħna. Ma jidirx li hawn kummenti. Mela, l-agenda hija adottata. It-tieni punt li xtaqt naddilkom jirrigwarda l-adozzjoni tal-minuti ta' 22 u 23 ta' novembru u l-laqqa ta' 28 ta' novembru. Insaqsi jekk hawn xi ħadd li għandu kummenti fuq dawn il-minuti. Minix nara kummenti u għalhekk inniqis li dawn il-minuti jistgħu jiġu adottati. Nixtieq ninformakom li l-laqa tal-koordinaturi ġiet sospiża u ser tkompli għada minħabba li kellna ċertu problemi ċertu affarijiet li jirrikjedew aktar ħin. U għalhekk ipposponina parti mill laqgħa tal-koordinaturi għal għada. Wara il laqgħa tal-lum ser ikollna riċeviment tal-ewwel tas-sena, tas-sena l-ġdida. Se jkun fis-solar tisfel u intom mistiedna sabiex tattendu. Issa ngħaddu għal preżentazzjoni tal-petizzjonijiet individwali. 3-4-9 tal-2016. Ors Oros fuq il-kwalità tal-ilma tax xorb f'Vereknie u Vrakuna f'Slovakkja. Peress illi il-petizzjonant huwa preżenti nagħtih il-mikrofon għal 5 minuti. Grazzi tassew, Sur President, nixtieq nirringrazzja lil membri tal-Parlament Ewropew għal din l-istedina sabiex inkun nista nispjega din il-petizzjoni. Jiena qiegħed hawnhekk nirrappreżenta li ċittadini li jgħixu fl-ikbar gżira fil-xmara Danjub fil-nofsinhar tal-Slovakkja. U hija il-bot minn l-Awstrija ftit 20 ta' kilometri u qiegħda mal-frontiera tal-Ungerija. Vrakunja hija parti minn Bratislava, mid-distrett ta' Bratislava. U din il-gżira imbniet mara ta' Danubju matul is-snin matul il-millenni. U taħt din il-gżira għanna riservi kbar ta' l-ilma ħelu. Għal deċenji twal l-impjanta kimika Dimitrov ħaznu ħafna skart perikolus fuq din il-gżira. U wara li nbniet wara li nbena l-impjant idroelettriku f'Kapċikov, din il-mizbla li jimbniet bla responsabilta ta' xejn soffriet Sara u kellna design elf tunnellata ta' skart perikolus kontaminat li spiċċa fil-ħamrija. u dan kompla jinfirex lejn il-vant b metru fis-sena u issa qed ikompli n-niġġess u jikkontamina l bjar lokali l-użu tal-bjar lokali issa ilu projbit mill-2002 minħabba li l-ilma huwa perikolus, speċjalment għat-tfal. Din hija mappa li turikom fejn għanna l-kontaminazzjoni ta' ta' 10-15 mikrogramma ta' fejn jinsab dan l-iskart. Qabel il-miliet, dan dinja stampa ta' qabel il-miliet, sors iħor ta' tniġġis eh, ġie dokumentat ukoll għal kemm is-sors mhux identifikat u kellu jinġar ilma tajjeb għax-xorb għax tantu huwa kkontaminat l-ilma li ma jistax jiġi kunsmat mill-bniedem. Ġi installat ukoll kol ta' mir ta' filtrar għall-ilma. Iżda l-ħamrija xorta għada kontaminata. Il-Ministeru responsabli għamil għedit tijaw fostom illi ser tiġmalu għadin din il-parti ta' li hija mlitsa ser tiġi eh, se jkun hemm il-konfini magħha U dan huma hawnhekk qed taraw ritratt tal-persuni involuti u anke tal-awtoritajiet. Il-pjan huwa li jkun hemm ħajt ta' 20 metru font għal 2 kilometri li se jiswa 30 miljun euro se jkun magħmul mill-konkrit u dan ser ikun biss il-kwart tal-ispiża biex jitneħħa jitneħħa eh, l-iskar perikolus li hemm. Din is-soluzzjoni li hija preferuta mill-awtoritajiet lokali mhijiex ideali u għalhekk dak li qed nissuġġerixxi mhuwiex soluzzjoni finali, jiena nixtieq għalhekk nissuġġerixxi li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa għaliex se taffetwa potenzjalment waħda mill-bliet kapitali tal-Unjoni Ewropea u kważi tlet u potenzjalment tlet pajjiżi wkoll. Is-soluzzjoni li qed tiġi offruta bħalissa hija biss waħda temporanja u għalhekk ser inserraħ fuq ir-rieda tajba tagħkom u nittama illi se tagħmlu l-almu kollu tagħkom sabiex dan it-nġis jaqaf darba l-dejjem. Thank you very much. And... Grazzi tassew. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex niskuża ruħi li wasal daqshekk tard. Jiena dodu tlaqt minn Tessaloniki fejn kien impossibbli biex nitilqu bl-ajruplan domna ħafna nistennew u meta wasalt f'Munich kien hemm ħafna borra u ma stajniex ninżlu fuq l-art. Domna ħafna induru għal ħafna ħin tlift it-titjira ta' wara imma insomma issa wasalt qawwija u sħiħa u b'burda ta' tajba. Nittama li issa inkomplu naħdmu flimkien f'din il-laqa din l petizzjoni importanti ħafna u nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l sur Xaki li salvani li dejjem ikun l-aħjar kollega għax jieħu azzjoni jinvolvi ruħu jerfa ta' u jissalva l-ħidma tal-komitat u għalhekk u dejjem se jkollu post speċjali f'qalbi. U meta xi darba smur il-ġenna se jkollok ħafna punti. Grazzi ta' sew grazzi l-kom l-koll tal-paċenzja ta'kom. Issa, ħankomplu. Nati il-mikrofonu lil-Kommissjoni. Is-Sinjura Bohemova, jekk joġbok. Il-war nofsinar it-tajjeb jiena nirrappreżenta l-Digital Ambjent fil-Kommissjoni nixtieq natikom aġġornament fir rigward ta' l-informazzjoni li għanna fuq din il-petizzjoni li waslet inna f'Ġunju. F'Ottubru ma' mal awtoritajiet fi Bratislava u diskutejna din il-kwestjoni importanti ħafna tar-riabilitazzjoni tal sit Vrakunja ġejna assigurati mill-awtoritajiet li qed jagħtu importanza kbira fir-riabilitazzjoni tas-sit u tawna skeda tal-xogħlijiet. Assigurawna illi x-xogħol ħajibda fi żmien sitt xhur. Safrattant però kien hemm iktar dewmien. U f'Diċembru tawna skelda oħra suppost ser jingħata l permess f'Marzu għal dan il-proġett u l-ħidma suppost ser tibda f'Diċembru tal-2018 iżda jista' jkun li jkun hemm ovvjament intoppi oħra u dewmin ieħor. Il-kwistjoni ta' numa mill-istat ġiet solvuta bejn awtoritajiet Slovakki u Digital Kompetizzjoni. U ma nistax il-Slovakkja tkompli tirċievi fondi mill-programm allokat għal il-programm tal kwalità tal-ambjent. Issa qed ikun hemm eh, evalwazzjoni li qed issir anke fl-Slovakkja u ser nagħmlu l-implementazzjoni tagħha sal-2018. Qed inħarsu żewġ kwistjonijiet partikolari il-Kummissjoni ma tistax issegwi l-proċess ta' riabilitazzjoni jew kif għandha ssir l-operazzjoni dan irid issir id-deċiżjoni trid issir fuq livell nazzjonali. Grazzi tal-kontribut tiegħek nagħti l-mikrofonu sal-kollegi sabiex jintervjenu fuq din il-petizzjoni. Il-sur Stefanek. Jekk jogħġbok. Grazzi sew Sinjura President, se nkompli bil-lingwa tiegħi l-Slovak. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lill-awturi ta' din il-petizzjoni. Din hija xi ħaġa li hija ta' interess għal popolazzjoni lokali. Għandna tniġġis ambjentali u dan m'għandux jitkompla isir. Din hija problema li qamet bosta snin ilu u jiena kontent illi il-popolazzjoni lokali issa qed issemma leħina permezz ta' din il-petizzjoni. Dan l-faċilità tar-rimi tal skar tossiku hija ta' periklu mhux biss għan nies lokali imma anke għall-awtoritajiet ukoll fuq din il-gżira fid-Danubju. Dinja xi ħaġa li trid tissolva permess ta' pjan fit-tul, mhux biss insolvu il-problema li għandna bħalissa, rridu wkoll insibu soluzzjonijiet għal perjodu twil ta' żmien. Għalhekk nkun kontent jekk il-Kummissjoni tħares lejn din il-petizzjoni billi anke tħares lejn il-futur. Grazzi. Pal jek joġbok. nitkellem bi Slovakkina wkoll. Nixtieq informakom illi il-PPE is-soċjalisti u MEPs oħra ser joħorġu b'opinjoni konġunta li titlob lill gvern Slovak biex jieħu azzjoni b'mod immedjat. Dan huwa każ urġenti u għalhekk hemm bżonn li tinstab soluzzjoni mingħajr iktar dewmien. Din hija miżla antika u hija viċin wisq ta' l-ilma tal-pjan tal-belt kollha. Għalhekk hija kwistjoni urġenti li jinsolvu din il-problema. E, petizzjoni għandha tinżamm miftuħa bla dubju ta' xejn u forsi jkun tajjeb jekk tintbagħat ittra lill gvern Slovak sabiex tinstab soluzzjoni malaj kemm jista' jkun għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ilma tal-pjan użat għal din il-belt Bratislava. Mela, l-autoritajiet kompetenti kif jimplementaw, jiduna kif se jimplementaw dan kollu fil kontesta din il-leġislazzjoni. Kunem u koll spiegazzjoni ta' xinnuwa il-pjan tagħhom biex jisolvu il-problemi li qed iressqu il-petizzjonanti. Nixtieq inżid ukoll illi dan huwa eżempju tajjeb ta' petizzjoni li hija utli mhux biss għall-Slovakkja iżda għal tlet pajjiżi li potenzjalment se jiġu affettwati. Għalhekk iva taqa fil-kamp ta' applikazzjoni ta' attivitajiet Ewropej, għalhekk hija petizzjoni importanti. Se nagħtik il-mikrofonu lura, skużani, kważi kont se ninżol li qed nagħtik lura l-mikrofonu, u nsaqsik jekk din hijiex soluzzjoni aċċettabbli. Grazzi tassew, jina u koll nishtiq nirringrazzja l-MEP Stefanis li għat jappoġġani u l-Viċi President u koll għat jatin l tijaw. Nishtiq nisħaq għal darboħra illi għal-kem bdejna nipruvaw nsibu soluzzjoni il-gvern Slovak bdejħu azzjoni wara 14-15 sena ta' protesti, il-menti minn persuni li qed jgħixu f'din iż-żona f'saf l-aħħar qed jiġri xi ħaġa. U mijiet ta' metri kubi ta' konkrit li qed jiġu użati biex jinbena eh, ħajt fl-art tagħna mhijiex soluzzjoni tajba għal problema li għandna. Anke l-ispejjeż involuti ma din is-soluzzjoni eh, jistaw jintefqu l-istess flus għal soluzzjoni li tkun iktar dejjema u jkun hemm riabilitazzjoni sħiħa. Nisperaw li l-Unjoni Ewropea issib riżorsi sabiex toppoġġa l-Gvern Slovak sabiex tagħmel riabilitazzjoni ta' din iż-żona kollha kemmi. Mela inti taqbel miegħi wkoll. Jekk taqbel miegħi nimxu hekk, naħseb li hawn ħadd iktar li jaħsba mod ieħor u grazzi, grazzi lilek talli wassalt lilna din il-kwistjoni Ewropea daqstant importanti li wassalta fil-qarb tal-Ewropa fi Brussell. Grazzi tassew u l-vjaġġ tajjeb lura lejn darek. Naddu għal petizzjoni li jmiss, petizzjoni 1497 tal-2016 minn Panajotis Leljazzos fuq il-miżati abużivi tal-bank imposti fuq negozji għal tranzazzjonijiet elettroniċi. il petizzjonant jinsab fostna ma jidirx il petizzjonant jatmana għal nagħti il-mikrofonu mal-ewwel lir rappreżentant tal-Kummissjoni. Um, good afternoon. Grazie ħafna, Signora President. Uh, jina qed nitkellem fisem uh, il-DG uh, li qed nirrappreżenta. Hawnhekk qed jissemmew żewġ elementi l-waħda sustantiva l-oħra proċedurali relatata mal-gvernijiet. Nibda l-ewwel bil- kunċett sustantiv hawnhekk. Il-petizzjonant qed jgħid li r-riżultat tal-leġislazzjoni fil-Greċja li hija uh, relatata ma' kontrolli il-ħlas eh, bil-karti tal-kreditu eh, zdiet u dan jista' jkun illi il-banek kummerċali sfruttaħ dan il-fatt. U għalhekk qed ipoġġu miżati fuq il-kummerċanti li jistgħu jilaħqu saħansitra sa 3% tal-valur ta' tranzazzjoni il-petizjonant qed jgħid li dan huwa ksur ta' dak li hemm fir-regolament interchange uh, miżati relatati ma' dan l-iskambju. Hemm ukoll elementi oħrajn involuti, is-sistemi tal-ħlas uh, b'dawn il-karti ta' kreditu uh, jinvolvu diversi relazzjonijiet u fil-fatt hija bħal umma serje ta' relazzjoni komplikata ħafna. Fil-fatt dak li qed isemmi l-petizzjonant huwa biss element wieħed. Pereżempju qed iħalli barra l-ispejjeż illi ġarbu il-panek. Eh, jiġifieri iva fuq dak l-aspett il-petizzjonant għandu raġun. Iżda fil-proċess ta' ħlasijiet bil-kart bil-cards hemm ħlas addizzjonali mill-banek li kunu qed jakkwistaw illi eventwalment dawn il-miżati jitfawhom fuq l-akwirent aħari fuq il-klient. Però dawn il-miżati ma jistawx jaqbżu ċerta ammonti, iżda dawn il-miżati addizzjonali mhumiex regolamentati u l-istati membri u negozji jistaw jistabilixxu huma ma dawn il-miżati skont is-suq. Dan jorbot ma dak illi tipikament jiġi debitat l kummerċant illi eh, jinkludi dawn il mizati meta jsir dan il-bejħ l-intercharge fees u jitru kol f-network soħra pal per eżempju l skin fees, eh, mizati ehm, ta' skemi ta' dan it-tip u mizati oħrajn. Pero fl-aħħar mill-aħħar il-bank illi jakwista jista jimponi iżjed miżati fuq il-kummerċanti li jaqbżu il-limitu eh, eh, previst Ġeneralment però dawn il-miżati ma jlaħqux mal-persentaġġ ta' 3 ġeneralment ikunu l-interchange fees u ftit iżjed minnhom. Però il-kuntest regolatorju aħna ma nistgħux nispjegaw għaliex mhux qed nifhmu eżattament għal xi qed jagħmel referenza il-petizzjonant. Ma nafx ikux qed jagħmel referenza għal cards kummerċjali f'dak il-każ dawk mhumiex koperti mir-regolament. Jiġifieri hemm serje ta' elementi marbuta ma' dawn il-miżati illi jiġu eh, imposti fuq il-kummerċanti illi morru oltre Eh, ehm, il-limiti mm, prestabiliti, mux etnejdu għal percentual ta' 3% ġeneralment ma jlaħqux ma din il-perċentwal, pero qed nagħmlu referenza għal ċerta miżati li jaqgħu barra minn dan ir-regolament. Dak huwa l-punt il-punt assoċjat mal-miżati, u mbagħad hemm ukoll element ieħor li l-petizzjonant qed jagħmel referenza għalih relatat mal ehm, ħatra ta' ċerta awtoritajiet illi suppost jirregolamentaw il-mizati ta' interchange involuti. L-autoritajiet eh, li aħna eh, għamilna um, kuntat maħħom innotifikawna li huma diġa bdew l-arranġamenti meħtieġa biex nigzbu lan ta' regolament, jiġifieri li jrid ikun hemm awtorità nazzjonali supervizorja m'hemmx għalfejn tkun waħda ġdida, tista' tkun xi awtorità nazzjonali diġa' eżistenti li tiġi assenjata dan il-kompetu. Però attualment, kifinu e kif l-affarijiet mill-informazzjoni li għandna ħna jidher li fil-Greċja m'hemm l-ebda organizzazzjoni li qed eh, tassumi din ir-responsabilità. Il-Kummissjoni tkellmet ma' diversi awtoritajiet, inklus il-Ministeru tal-Ekonomija, kif ukoll l-awtorità l-kompetizzjoni fil-Greċja fost l-oħrajn u eh, ġala darba u meta aħna nirċivu din l-informazzjoni nkunu nistgħu naġġornawkom fuq min biħsibu jassumi din ir-responsabilità fil-Greċja. Grazzi. Okay, I, I understand that the... Tajab, nifhem illi il-rappreżentanza permanenti Greka qed issegwina xi ħaġa valida din għaliex ma jagħmilx sens illi aħna nipposponu Eh, deċiżjoni ta' dan it-tip u għafidejn l-autoritajiet grigi li jihdu deċiżjoni eh, ma nafx xinu l-iskop li xar wara xar nibqaw nistennew illi tittieħed azzjoni. Nixtieq nirringrazzja l kummissjoni tal-li tafad dawl fuq din il-kwistjoni u nirringrazzja l kummissjoni li qed issegwi din il-kwistjoni wkoll u li qed lesta li tgħin man li taħdem magħna biex eh, inmexxu din il-kwistjoni l-qudiem. Jittasir jiddispjaċini li il-petizzjonant mhux hawnhekk fostna meta din hija petizzjoni daqshekk importanti kien jagħmel ħafna iżjed sens li kieku l-petizzjonant kien fostna. Però issa, is-Sur Marjas nadilk il-kelma. Efkaġtu kirja Proedre. Pragmatin mea para pulli. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, memx dubju li din hija petizzjoni utli u importanti ħafna. L-CR xtaq li ħaffef id-diskussjonijiet eh, fuq din il-petizzjoni. Però jien għamilt minn kollox biex niżgura illi titpoġġa fuq l-aġenda tal-lum għaliex il- Situazzjoni tal-banek fil-Greċja hija estremament importanti. Il-gvern Grek meta eh, jirċievi ċerta istruzzjonijiet mit-trojka jibda jaġixxi kif jidirlu. Saħan sitra ġili jiġri illi fit tlettijiem tiġi deċiża biċċa leġiżlazzjoni twila 500 paġna. Jiġifieri jiena dan nixtieq ngħid illi meta trojka titfal pressjoni fuq il-Gvern Grek, il-Gvern Grek jaġixxi b'dan il-mod. Issa, f'daqa waħda qed nitkellmu fuq xi ħaġa illi hija favur iċ-ċittadin medju Grek, issa mhux qed tittieħed deċiżjoni u azzjoni fil-Greċja. Għalhekk is-sitwazzjoni hija din illi aħna qed nitkellmu mal autoritajiet fil-Greċja biex naraw min suppost jieħu azzjoni. Naf illi il-Gvern Nazzjonali qed joqgħod jippunta subaħ lejn awtoritajiet oħrajn, però fil-verità qatt ma qed tittieħed azzjoni. Barra minn hekk għandna dawn il-punti li ġejjin li għadhom pendenti hemm il-kwistjoni tal-miżati eċċessivi imposti fuq il-bank. pereżempju il-POS. Il-Gvern Grek eh, fuq uh, eh, wara pressjoni li tpoġġiet fuqu mill-Trojka impone im, im stabilixxew din il-miżata tal-POS, jiġifieri meta il-POS tibda tibda tkun fis-seħħ, x'inhi din il-miżata li ser tkun imposta? Jekk aħna qed ngħidu illi inti fuq kull tranzazzjoni ser tibda tħallas percentaġġ ta' 3 jew 4 fil-mija fuq kull tranzazzjoni din ma tagħmilx sens Per eżempju, f'kios ma jagħmilx sens li inti jkollok POS għaliex ehm, l-ammont li ser taqla fuq pakket sigaretti huwa iċken mill-miżata li trid tħallas lil bank. Jiġifieri jekk li jkun ta' 2% u il-POS hija ta' 4% ma jagħmilx sens li inti tbieħ dan il-prodott. Barra minn hekk il-gvern Grek jishti illi iċ-ċittadini ħalsu dawn il mizati permezz tal-banek, permezz ta' tranzazzjonijiet illi jiġu proċessati mill-banek. Hemm ħafna miżati eċċessivi fil-Greċja. Hemm pereżempju it-taxxa ekoloġika din tal-POS illi semmejna hemm ukoll miżati relatati mal rati tal-interess tar rati tal-imax. L-idea oriġinarja kienet li dawn jagħtu spinta um, l-esportazzjoni l-importazzjoni iżda dan ma kienx il-każ. Fiftit kliem li ġara huwa illi il-banek fil-Greċja saru stat fiħdan l-istat u ma jimponu l-miżati li jixtiequ u dan muxejn ħliv aġir abużiv għaliex id-drittijiet ta' ċittadini qed jiġu abbużati u barra minn hekk hemm ukoll abbuż min-naħa tal-banek għaliex il-banek qed jagħmlu bewħet wieħed kollha l-istess ħaġa u allura din il-prassi li qed issir in-norma qed tmur kontra artikli 85 u 86 tat trattat. Dan kollu qed iseħħ, sinjuri, fi żmien fejn il-ċittadini Griegi qed iħossu pressjoni dejjem ikbar mill-banek u l-pensjonanti, il-persuni eh, qiegħda dawn qed ibatu l-konsekwenzi. Meta min iħaddem jibat jew jitrasferixxi salarju ta' impjegat fil-kont il-bank ta' dak l-impjegat, l-impjegat bil-fors ikollu iħallas żewġ euro. Ma jistax jagħmel mod ieħor Allura, xaqet niproponi, jina nemmen illi għanna nibatu itra l-Bank Ċentrali Ewropew. Il-BCE għandu seta illi jagħmel monitoraċ fuq it-tibdil sistematiku tal-banek fil-Greċja. Irridu nibatu kol itra l-Bank Ċentrali Grek illi għandu responsabilta illi jagħmel monitoraġġ fuq il-Banek Ċentrali fil-Greċja. Barra minn hekk irridu nibatu wkoll itra lill-Ministeru għadritti tal-konsumatur fil-Greċja, finalment, irridu kol nibatu itra l-rappresentanza permanenti grega biex insaqsuhom x'ter isir dwar dan kollu. Napprezza li kieku l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna sakemm ħat istenna qabel ma tniedi proċeduri ta' ksur kontra il-Greċja jekk hija m'għandix l-intenzjoni li taħtar li taħtar awtorità supervizorja fil-Greċja. Naħseb li din il-petizzjoni ċardaqs il-kristall li trid tibqa' miftuħa ser ikollna każijiet simili il-qudiem kollha relatati mal-kodiċi ta' kondotta tal-banek fil-Greċja Forsi tiftakru li kellna petizzjoni oħra mill-assoċjazzjoni eh, tal- tal-ċittadini Griegi dwar in-non-performing loans. L-importanti li terġa' titpoġġi fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna għandek raġun, din hija sitwazzjoni inaċċettabbli. Naddi issa l-kelma l-Onorevoli Separa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Palma qal tajjeb il rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropew palma qal ukoll tajjeb l-Onorevoli Marjas, dawn huma kontrolli li ilhom magħna minn Ġunju tal-2015. Kontrolli li waslu għal ħafna Grigi uh, eh, illi etibatu ibatu minħabba dawn il-miżati, miżati assoċjati mal-POS tal-banek kummerċali. Ħafna drabi dawn il-miżati jaqbżu it leta fil-mija, musser noqgħod nidħol fuq dettall għaliex il-kollega diġà għal dak li xtaqt ngħid jiena, però permettu li ngħid illi din hija xi ħaġa li ġiet deċiża mill-Gvern Grek għaliex huma kienu minn għalihom li permezz ta' dawn id-deċiżjonijiet ser ikun hemm trasparenza. Barra minn hekk il-Gvern Grek iħoss illi din hija dan huwa mod kif jiġilet l-evażjoni tat-taxxa. Però din is-sistema sempliċement qed iżid il-profit għal banek kommerċjali fil-Greċja. Naħseb li dan huwa ovvju issa. U għalhekk iċ-ċittadini fil-waqt li qed jiġu imħeġġa illi jagħmlu użu minn dawn il-karti ta' kreditu debitu, però fl-istess waqt mhux qed jiġu protetti kif suppost. Qed jiġu obbligati li jagħmlu l-ħlas b'dan il-mod, għalkemm però l-istat huwa responsabbli li jagħmel monitoraġġ fuq il-panek u jevita l-evażjoni tat-taxxa mhux qed jassumi r-responsabilità li jipproteġi liċ-ċittadini tiegħu. Sempliċement qed jippermetti li l-banek kommerċali ikollhom profit ikbar. Signora President, jiena konvinta li din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa u minħabba illi mm, dinja kwistjoni li qed tiswa li ċittadini Gregi ħafna flus, għaliex il-ċittadini Gregi ma jistawx iqogħdu kull darba jitilgħu Brussell biex jidru qudiemna. Jiena nissuġġerixxi illi namlu ftit studju fuq ti membri oħrajn. Ejja jkollna lista ta' dawn il-miżati biex bekk iċ-ċittadini tagħna jkunu jafu eżattament kull tranzazzjoni x'qed tiswihom. Meta jiena provajt nikseb din l-informazzjoni kienet impossibbli li jiena niksibha nixtieq nifhem eżattament x'inhuma il-transazzjonijiet involuti u għaliex tkellimna mal-Kummissjoni ma naħsibx li wasalna x'imkien, ma naħsibx li nansolvu din il-problema, naħseb li dan huwa suġġett estremament importanti u um, din hija kwistjoni ta' abbuż u għalhekk forsi l-Parlament Ewropew jista' jieħu din l-inizjattiva importanti illi aħna nippruvaw eh, intaffu din, din is-sitwazzjoni u nikkontrollawha. Grazzi ħafna, Sinjura Sajkarafa. Grazzi wkoll tal-intervent tiegħek, ma jidirx li hemm kollegi oħra li jixtuq jintervjenu. Il-petizzjonant mhuwiex fostna, pero m'għandix dubju illi aħna flimkien mal-Kummissjoni nistgħu naħdmu iżjed fuq din il-petizzjoni u eh, ser inkunu qed eh, naħdmu mill-viċin mal-Kummissjoni fil-waqt li nħeġġiġkom Kummissjoni illi tkomplu tisqu fuq din il-kwistjoni tal-fatt li ma ġietx maħtura awtorità supervizorja u li tiżguraw illi l-awtoritajiet Grigi eh, jatuna tweġiba. Tassew nħedġiċkom biex tkomplu taħdmu fuq dan l-aspet. U nitlobkom illi twiġbuna bil-miktub meta jkolkom tweġiba. Aħna mill-banda l-oħra għanna nibatu itra lill-Ministeru tal-Finanzi il-Komissjoni Ellenika tal-Kompetizzjoni kif ukoll il-Bank Ċentrali Grik u nsaqsuhom għaliex qed idumu daqshekk biex jaħtru awtorità supervizorja. Unsaqsuhom ukoll kif biħsiebhom jindirizzaw din l-investigazzjoni, kif biħsiebhom jittrattaw dan l-ilment minnaħa tagħna. Naħseb li taqbelu xek, eh, Sur Honorable Marias. Iva, naħseb illi huwa estremament importanti illi nistudjaw din il-kwistjoni li però ukoll namlu il-ment uffiċjali fil-Greċa hemm żewġ tipi ta' banek, il-banek sistemiċi hemm erba' banek kbar ta' dan it-tip l-autorità kompetenti li tagħmel supervizjoni tagħhom hija l-ICB. Walek naħseb li rridu nibatu wkoll itra lill-Bank Ċentrali Ewropew. Però fil-każ tal-banek kummerċali l-oħrajn, l-autorità kompetenti supervizorja hija huwa il-Bank tal-Greċja, il-Bank of Greece. Jiġifieri aħna rridu nibatu itra l-ICB minn banda għal banek eh, sistemiċi fil-Greċja u l-autorità l-oħra li hija responsabbli mill-banek iċken u kummerċjali nibatu itra lil Bank of Greece. Iva, naħseb illi aħjar jekk namlu kif qed jiena żjed kmieni. M'għandniex għalfejn noqogħdu nagħmlu distinzjoni bejn il-banek. Din hija ta' responsabilta u kompetenza tal-Gvern Grik. Sinjora President, mhux qed ngħid li ma naqbilx miegħek, però sempliċement qed ngħid illi hemm il-Gvern Grek. Il-Gvern Grek ser jaħtar awtorità supervizorja eh, u din ser tkun qed tagħmel supervizjoni fuq ċerta banek, però rridu ngħidu illi hemm ukoll żewġ awtoritajiet fil-verità ta' dan it-tip li sibi għall-erba' banek sistemiċi u il-Bank of Greece għal banek kummerċjali oħrajn. Tajjeb, eja naraw jekk nirċevux tweġiba, pero għall-oħrajn li semmejt iżjed kmieni dawk żgur illi rridu nibatulhom ittra. Naraw kif, kif nimxu, kif immorru. Issa dwar iżjara ta' ġbir ta' informazzjoni fl-Arnaka Ċipru. The head of the delegation. Il-kap ta' delegazzjoni huwa s sur ċaki kombinazzjoni li jieħu responsabilta għal mod kif jaħdem u jikkomunika dan il-komitat għalhekk nat il-mikrofonu direttament lilek. Grazzi, Signora President. Mela ħana jdilkom is-sitwazzjoni xini. aħna kenna żjara ta' ġbir ta' informazzjoni eċċellenti f'Ċipru, kien hemm tħejjija eċċellenti għal din iż-żjara, grazzi il-kooperazzjoni bejn il-membri tad delegazzjoni kien, kienet eccellenti u koll Issa il-rapport li qed jitħejja huwa serju ħafna u tajjeb ħafna wkoll. Grazzi ta' dan. Il-problema tidher li hija serja ħafna hemm jidher li hemm ħafna tensjoni bejn il-belt tal-Arnaka, il-port ta' Larnaka, il minħabba interessi differenti u dana kien dovut għal nuqqas ta' dialogu bejnietom u anki bejn l-autoritajiet lokali, reġjonali u il-ministeri ċentrali u koll, fil-gvern ċentrali. aħna bdejna dialogu tajjeb mal bejn is-sintku u l-port forsi xinna nibdew relazzjoni iktar pozittiva bejnietom hemm eh, port fil eh, belt ta' Larnaka li huwa fuq xtajta sabiħa ħafna u hemm eh, problema bejn l-interessi tal-belt u tar-reġjun minn banda minħabba t turiżmu Mbagħad mill-banda l-oħra hemm l-attivitajiet tal-port u xi interessi ta' kumpaniji illi wkoll huma attivi fil-port. l-iktar diskussjoni importanti li kellna kienet mal-Ministeru ta' l-Ekonomija. Il-Ministeru għalulna li huma l-estew id-dokumenti għal eh, ħolqien ta' port ieħor bandoħra barra mill-belt u naħseb illi din se tkun soluzzjoni tajba kemm għall belt u anki għall kumpaniji ta' l-arnaka. Għalek jiena nittama illi il-dokument tana u anke dak li aħna minna se jkun utli għal-ċittadini tal-Arnaka u fil-reġun tal-Arnaka u nixtieq nirringrazzja l-parteċipanti kollha f'dan il-proċess. Naħseb illi il-dokumenti li se noħorġu bih se jkun prova ċara tal-appoċ li dan il-komitat jixtieq jesprimi mal-poplu ta' l-Arnaka. Iva, Angela, Angela, proset għada kif daħlet, ta' kjoġbok għajdinna. Grazzi, Cecilia, u eh, merħba bik. Jiena xtaqt nibda billi najt li għandi evalwazzjoni pozittiva ħafna ta' dan ir-rapport għaliex is-segretarjat eżattament wara li ġaħna ġejna lura minn Ċipru kien kellu laqat mal-membri ta' delegazzjoni sabiex ukoll huma jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fit fassir ta' dan ir-rapport. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd anke l-bqija tad-delegazzjoni għaliex huma wkoll Eh, ikkonsidraw dak li kena xinajdu aħna u inkludewhom fil-konklużjonijiet u mbagħad ħaġa oħra pożittiva għall-impren li ħadu l-awtoritajiet ta' Ċipru li l-port tal-Arnaka se jkun limitat għall attivitajiet kummerċali u turistiċi u li mhux se jibqa' jiġi industrializzat l-industrija tal-gass u taż-żejt se jittieħdu barra minn l-Arnaka fil-rapport joħroċ ċar illi din kienet ir-rieda li esprimew l-awtoritajiet, però hemm il premessi li għandhom dan il-kumpaniji mandomx skadenza għallek irridu naraw kemm huma dawn issa se jirrispettaw l-impenn li ittieħed illi din dawn l-attivitajiet se jittieħdu u jsiru band oħra għallek bħala kumitat tal-petizzjonijiet irridu nżommu għajnejna fuq din il-petizzjoni rrid nisħaq ukoll illi Eh, il-dispozizjonijiet ta' dan il konvenzjoni ġew eh, miksura kemm min-naħa tal-awtoritajiet ta' ċipru ma eh, mhumiex qegħdin jirrispettaw il-konvenzjoni laqas id-direttiva tal-parteċipazzjoni u aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-ambjent hemm bżonn li jirrispettaw l-iskadenzi u l-approċċ jevitaw is-segretezza u hemm bżonn li jkun hemm iktar trasparenza min-naħa tal-awtoritajiet u anki il il- il-gvern lokali, il-konsilli lokali għalek l-petizjonanti li xtiqu nirringrazzjawum tal-li eh, ġibduna l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni. Anki il- il-ħazna per eżempju ħżin ta' zejt u tal-gas mandux jibqa fil-qalba tal-belt. Għalek naħseb illi aħna se nippreżentaw xi ftit eh, emendi, però se jkunu affarijiet żgħar u kienet verament missjoni illi marret tajjeb ħafna. Grazzi. Good that that the proset illi l-żjara ta' til-frott u illi kulħadd jaqbel l-Onorevoli Xoltes ukoll kien parti mid-delegazzjoni ma nafx hekk tixtieq tgħid xi ħaġa. Grazzi, Signora President. Iva, l ewwel nett jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha b'mod partikolari lis segretarja talli faslu dan l-abbozz tar rapport ta' din iż-żjara u anki rakkomandazzjonijiet. Sempliċement irrid ngħid li l-lin mill-kummenti li għamilna qabel nixtiequ illi ninkludu xi ħaġa fil-konklużjonijiet finali dwar fatti importanti fir-rigward ta' nuqqas ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent, ta' ċertu attivitajiet u affarijiet oħrajn fuq it-tħassib li esprima il-petizzjonant dwar in-natura reali ta' l-attivitajiet li qed isiru, mbagħad anki il-referenza ġenerali għal l-aspetti għal din l-area din iż-żona li hija waħda mill-żewġ punti ewlenin imsemmijin fil-petizzjoni. Aħna se nibatu t testi rilevanti kollha lis segretarjat flimkien mal-kummenti tagħna dwar fejn huwa importanti li jsiru dawn l-inklużjonijiet fil-konklużjonijiet finali u r-rakkomandazzjonijiet. U għal darboħra grazzi lill-kollegi kollha u l-segretarjat għal biċċa xogħol eċċellenti li għamlu. Grazzi ħafna sur Xoltes. Issa, il-Komissjoni edha hawnhekk ma nafx jekk tixtiequx iżidu xi ħaġa. Grazzi, Signora President. Le, jiena m'għandix kommenti partikolari x'namel. Jiena rajt il-rapport Naħseb illi kienet zjara verament interessanti u naħseb ukoll li rakkomandazzjonijiet huma verament tajbin. Għalhekk grazzi lil kulħadd għall-isforzi illi saru. Mela grazzi u koll għal dak il-kontribut. Jideri li mawħat iktar illi jishtiq jikkumenta fuq dan il-punt mela nfakkarkom illi l-iskadenza għall-emendi u l-emendi jistaw jsiru biss dwar ir-rakkomandazzjonijiet, l-iskadenza hija it-tnejn ta' frar fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mbagħad wara se nivvotaw fuq ir-rapport il nar il-21 ta' frar waqt il-laqa tal-Kumitat. Mela, dak kollox fuq dak il-punt u għallum wasanna fit-tmim l-agenda tagħna. Dan ifisser illi għandkom l-opportunità illi tmorru lura l-uffiċju, tagħmlu dik it-telefonata urġenti li għandkom x'tagħmlu u mbagħad ejjew għal cocktail party kulħadd merba bih, speċjalment il-Kummissjoni, il riċeviment jibda fis-sitta u kwart, jiġifieri telefonata ta' malajr u morru. Umbat e, eh, nibqgħu hemmhekk sakemm ikun għad hemm in-nies, ikun għad hemm u Mela, grazzi ħafna dak kollox għallum u narawkom minn ftit momenti oħra fir-riċeviment il-lejli tajjeb.